President. Kollegi, la seduta. Mela, kollegi, nistaw nerġaw nkomplu bis-seduta. Mela, qabel ma nibdew ix-xogħol tal-aġenda li għanna tal-lum, nixtieq nikkomunika lkun ngħidilkom li militar Taljan, soldat Taljan inqatel u wieħed spiċċa ferut Eh, f'taqbida bin-nar ġewwa f'Afganistan. Lill-familja tal-vittma Luka Sana aħna nibatulhom il-kondoljanzi tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum Għanna fil-fat dikjerazzjoni l-Kummissjoni rigward is-sitwazzjoni f'Ħajti wara sena li mindu seħ il-terremot monitarja u rikostruzzjoni sena il-kelma l-ewel qabel kollox fissem il-Kummissjoni lill-Kummissarja Georgieva Kjoġuok. Grazie tasse, signor President u permettili li ninaqat miegħek biex nuri l-kondoljan, nafnat il-kondoljanzi l dawk li tilfu lil ulidhom dan is-soldat u l-familja tiegħu. Is-sena li għaddit kien hemm waħda mill-ar katastrofi naturali fl-istorja ġewwa Haiti, però dan ukoll wassal għal l-aktar turija tajba ta' solidarjetà ma' nies fejn Eh, fejn kienem popolazzjoni li ġarbet tant sofferenza wara dan it-terremot. Sena wara dan id-dizastru aħna nixtiequ natu ġieħ lil daw kollha li mietu. Bro, il daw ukoll li baqgħu ħajjin L-Unjoni Ewropea parti minn din l-isforz ta' solidarità għal Haiti, aħna mobilizzajna l-mezzi kollha disponibbli biex niprovdu kemm assistenza umanitarja kif ukoll pa' kif qal il-Kummissarju Peebles u kif ser jkompli jitkellem fuq dan il-punt għajnuna ta' zvilu biex nerġgħu nibnu mill dan il-pajjiż. Wara dan it-terremot, l-Unjoni Ewropea wedet aktar minn 320 miljun fajnuna umanitarja fejn il-Kummissjoni iprovdit 130 miljon għall-2010 dan ippermettilna biex immissu l-ħajja ta' aktar minn 4 miljun persuna ta' Haiti għall assistenza eh, ħarsien tas saħħa u 1.5 miljun persuna inatalhom post fejn joqogħdu sabiex bekk ikunu jistgħu jerġgħu jibdew mill-ġdid ħajjithom. L-assistenza tagħna mar immirat mhux biss Port du Prince imma Logan u Jacques Mel u kol u għana segwejna bil- blajnuna tagħna il-500,000 persuna ta' għajta biex tmur l lura fil-mal-familji tagħhom f'posti aktar remoti, wasalnilhom l-ikel, assistenza sanitarja u anke biex kollhom programmi ta' xogħol. Il-assistenza ta' umanitarja tagħna tiffoka wkoll fuq il-kolera u tuża 22 miljun euro biex tejn tejnhom fl-assistenza tas-saħħa biex ikun hemm sanitazzjoni aħjar, xorb ta' xor ilma ta' xorb aħjar, anki loġi loġistika ħjar. Aħna finanzjajna trattament għal 4,800 persuna assistenza għal għal saħħa għal 900,000 persuna u anki biex nejnu għom biex jevitaw il-kolera, anki trattamenti biex jevitaw il-kolera. Assistejna 1.3 miljon persuna kampjuni biex eh, ikunu jistaw jitrattaw il-kolera. Nittamaw li sena wara t terremot is-sitwazzjoni ser tkun waħda ħjar pero għada miex u għal din ir-raġuni aħna t-niffinanzjaw s-sena li, anzi għal din is-sena t-niffinanzjaw 33 miljon euro u lest li niprovdu aktar flus jekku neċessarju aktar għajnuna. Għal 2011 il-prioritajiet tagħna ser ikunu il propieta ħarsin tas-saħħa u aħna u kol ser nitrattaw sanitazzjoni dajfa għaliex bla dubju ja riskju għal kolera li din tista' timfirex u taffetwa aktar komunitajiet. Aħna sir inkomplu kol blajnuna tana fis-saħħa sakemm il-sistema tas-saħħa tkun b'saħħitha biżejjed. Aħna f'dan il-proċess serraħna fuq lajnuna umanitarja u da u l-ħaddima tal-lajnuna umanitarja u naħna nishtiqu nuru ġieħ, natu ġieħ il-dawk li kienu għedin jirriskjaw ħajjitom biex jgħinu l-pajjiż